li għaddew ġabra ta' firma firem għal referendum popolari biex imorru kontra l-privatizzazzjoni tal-ilma u għet nilqaw ħafna qbil minnaħ rigward fil-pajizi tagħna. Grazzi. Colleagues, I just received information. Għadni kemm nirċivi l-informazzjoni li ħajkun hemm ftit dowmin fir rigward il-wasla tal-Viċi President Biden ta' xi madwar kwarta u għalhekk nistgħu nkomplu bl-ispjegazzjonijiet tal-vot. Qabel ma nagħmel dan għandi tħabbir minn ħatijaj nixtieq nagħti merħba lid-delegazzjoni Marokka Marokkina uskuteczniuje w tych tornek delegację marockého parlamentu. Fiħdan ta' l-qafas tal-laqat interparlamentari għawn delegazzjoni tal-parlament marokkin u edin fosna għawnek f'din il-kamra. parlamentu jgħin f'cilem ustavujci. Il-parlamentari marokkini edin għawn fuq zjara ta' ħidma fil-Parlament Ewropew dejjem fil-kuntest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 u s-Sur Panzeri membru tal-Parlament Ewropew. Il-Parlament Ewropew huwa sodisfatt ħafna li r-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Marok huma fuq livell eċċellenti. ħajkun hemm l-adozzjoni tal-dokument li jagħti status privileġġat lil Marokk Dan għandu għalhekk jagħmilha possibbli sabiex ikun hemm negozjati aktar fid-dettall bejn l-Unjoni Ewropea u l-Marok fuq kwistjonijiet ta' interess komuni. Nittama li kentkom laqat li taw il-frott fil-Parlament Ewropew u dan jista' jgħin biex joħloq relazzjoni aħjar bejn iż-żewġ parlamenti tagħna. Issa ngħaddu għal punt li jmiss tal-ispjegazzjonijiet tal-vot l-proibizjoni fuq it-teknoloġiji tal xol tal-minjieri għas-cyanide. Fuq il-lista għandi s-sur Mezarox. Take the floor. joġbok. Grazzi, President. Jien nistaqsik tkompli testendi il-proibizjoni ta' din